il-ħamis. Bekk, sinjuri eh, ġejna fit-tmim ta' din is-sessjoni nkomplu għada 13 ta' jannar fid-disa. Mid-disa sassija un-bat nkomplu mit-tlieta sass-seba. Umbat, ovvjament, is-sessjoni ta' billej mid-disa sa' nofs il Ovvjament intom tistaw tagħtu daqatajn l-aġenda fuq l-internet bekk issa sessjoni.